fl-Unjoni. It-titlu ta' din id-direttiva ser jiġi mħabbar fil-minuti ta' din is-seduta. Ħajkun hemm skadenza ta' tliet xhur biex eh, tikkommentaw li jibda minn għada l-10 ta' ġunju 2016 mela l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal mistoqsija bil-fom lill-Kummissjoni.